għal diskorsi ta' minuta, indirizzi ta' minuta. Is-sur Papa Stankos. Grazzi, grazzi. Il-atteġġament eh, eh, ta' provokazzjoni eh, ta' Turkija lejn il-Greċa edin jinvadu l-spazju tal-ajru u tal-Greċa fuq gżejjer grigi abitati u anki il-fat li t-xeklu eh, il-bastimenti grigi u anki edin jidħlu fl-spazi eh, tal-bahar tal-bahar grek eh, li huwa spazju ta' kompetenza eh, grega. Hemm ukoll immigrati klandestini mit turkija u dawn huma kollha elementi li qegħdin ineħħu l-fiduċa f'din ir-reġuni li qed destabilizzaw hemm bżonn eh, nikkundannaw dan din l-attitudini ta' provokazzjoni u rridu eh, infakrom li qegħdin jiksru id-drittijiet ewlenin tal-Greċja li hija pajjiż membru eh, u rridu nibatu messaġġ li kun ċar li din l-imġiba tagħhom qiegħda titbedhom iktar il-bot qed tibatuhom iktar il-bot mill-midħul fl-Unjoni Ewropea.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 Wara li il-miżuri kontra diskriminazzjoni ġew introdotti fl-2004 dwar il-miżuri tal ħaddima eh, u għal dawk il-ħaddiema li ġew mill-Istati Membri l-ġodda eh, li CJ sabu li dawn il-miżuri kienu kontra liġi dwar dan nixtieq niġbet l-attenzjoni tagħkom għal deċiżjoni oħra li kienet ta' diskriminazzjoni. Erba snin nofs wara qed nsibu li ċittadini tal-Istati Membri l-ġodda għadhom qed jħarsu lejhom bħala ċittadini eh, ta' rata iktar baxxa persuna li ġiet maħtura kien hemm pożizzjoni għal head of boot tal-interpreti Ungariżi l head of unit għandu ħidmiet ta' koordinazzjoni kif ukoll il-head of unit għandu jew għandha parti importanti biex taċċerta li terminoloġija tal-Unjoni Ewropea eh, tiġi riflessa b'mod tajb fil-lingwa Ungariża. Kien hemm żewġ kandidati, kien hemm kandidata Ingliża u kandidata eh, Ungariż. U jiena daqsxejn sorpris li sab li l-Ingliża ġiet maħtura. Tistgħu timmaġinaw li l-head of unit tal-kabina Franċiża tkun xi ħadd Spanjol li għax sitwazzjoni inaċċettabbli u se tikkawża dannu serju l-Unjoni Ewropea li dokument dokumenti fi traduzzjoni lejn il-lingwi relevanti u fisem l-Stati membri il-ġodda kolla nishtiq najt li jenat niprotesta għawnek. Grazzi ħafna, ovvjament inti se tirċivi tweġiba għal dak il-komment il-sur Buzoj. Christian Silvio Buzoi. Marian Hawken, peress li s-sur Buzaj mux xiet għawnek maħna. Grazie għafna, Prezidenti. Illum aħna smajna lilek u l-oħrajn jamlu sqarrijiet dwar situazzjoni vera terribli fil-Gaza u l bżilon li kunem waqfin mill-ġdiet immedjatament u l-irtirar tal-forzi armati Izraeljani mill-Gaza. Nishtiq najt li f'dan il-kostent kuntest jena naqbel mal-sur Cohen Bendit il-Parlament għandu jieħu pożizzjoni ma nistawx eh, ma namlu xek. Imma jgħal xejn li netkenmu dwar dawn l-affarijiet li, li forsi huma nqasseri eh, eh, war li smajna dan kollu. Imma dawn huma importanti għal ċittadini tagħna smajna li eh, kien hemm kumpanija li kienet kienu qed ineħħu eh, jew kienu qed ineħħu Landa. F'dawn il-momenti ta' kriżi huwa diffiċli ħafna għal dawk li huma impjegati minn Dell Direttament, il-fond ta' globalizzazzjoni jista' jgħin biex jerġa' jħarrax il-ħaddiema u jerġa' jagħtihom ħiliet ġodda biex dawn jiġu impjegati u importanti li l-gvern irlandiżi japplika dan il-fond tal-globalizzazzjoni ħalli dawn il-ħaddiema li jistgħu jkollhom xi tip ta' fiduċja fil-futur u dawn jistgħu jaraw li l-Unjoni Ewropea tagħmel kollha biex tgħin lill-ħaddiema kollha f'dawk il-punent ta' l-Irlanda. Grazzi. Vielen Dank. Als nächster Richard Czanecki. Sur Richard Czanecki. Grazie ħafna, President. Signori. Wara li kienem konklużjoni ta' ftejm fuq il gas Russu li jieġi jiġi li l istati membri tal-Unjoni Ewropea ma fejn hu dal gas Jinn naħseb li l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għandhom juru solidarjetà f'dawn iċ-ċirkustanzi. Madana kollu ma kienemx solidarjetà mill-bidu ta' dan din it-taqtija. Stati membri differenti ħadu pożizzjoni differenti. Fortunatament fl-aħħar iddeċidejna li nippruvaw l-inżommu linja komuni. Jena naf liħa nitħattu fuq dawn minna u ftit jim uħra, imma madana kollu nishtiq najt ċarament li Russja qed tuża strument ekonomiku b'forma politika. U l-Unjoni Ewropea għandha bżonn politika ta' enerġija komuni u mhux politika ta' enerġija li hija eh, mfassla mill-istati membri kbar li jibnu l-pajpijiet f'taħt il-Baltiku. Grazzi ħafna. Is-sur Lazlo Tokish. Elnök úr! President! Onorevoli membri tal Parlament Ewropew, nafu li Coca-Cola eh, u l-Crisps huma mhumiex tajbin għalina u fl-ambjent globali tagħna nafu wkoll li prodotti oħra eh, huma problema. Ma saru dikjerazzjoni pereżempju dwar l-imbit u fir-reġjun tagħna aħna nipproduċu l-imbit. Et jingħata flus mill-Unjoni Ewropea lil dawk li ma jkomplux eh, f'din il-produzzjoni tal-imbit. Fil-Karpatja għandna tradizzjoni storika u fejkenna zoni ta' produzzjoni ta' mbit importanti. Telefettaru kien involuti. Kenna fl-1948 Eh, li kienem 200.000 u issa saru 40.000 ettaru. Il-fattu li l-produzzjoni tal-imbit ġiet imħasra f'din iż-żona aħna nemnu fl-imbit tajjeb u nishtiq nafgorokom laħjar għas-sena d-dihla, għas-sena li għedin fija. Thank you, Mr. President. Grazie, President. Issa fuq il-Palestina nixtieq nitkellem u ngħid illi eh, fil-intervenzjonijiet preċedenti inti kont xejn eh, bajt lura fuq dak li għandu xaqsam mal Izrael. Eh, Disamit palestinjani mitu u ħafna minnom tfal u għal daqstant aħna f'dan l-awla ma nistawx insibu ftejn biex nikundannaw il-brutalità irlandiż. Dana mux sproporzjonatu mandu lebda ġustifikazzjoni u mhuwiex eh, memx għalfej għal eżigenza tal-Izrael. Dan huwa attakk ċiniku, kritiku, mux bis kontra Hamas imma anki kontra ċittadini eh, tal-Palestinja. U il pajizi membri l llum għandhom l-obbligu morali li juru l-muskoli tagħhom kontra Izrael. Il-violenza ma tistax taħdem u l-Izrael għandha tifhem li hemm konsegwenzi għall azzjonijiet tagħhom. Għal jiena nitlob lil eh, membri tal-Parlament kollha biex jitolbu is-sospensjoni eh, tal-ftehim Euromed u tal-arranġamenti kollha bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżrael. U fl-istess ħin għandna wkoll nirreżistu kull tentattiv biex nżidu kull ftehim mal-Unjoni Ewropea ir-retorika ta' drittijiet tal-bniedem li spiss e, tinstema f'din il-awla. Issa irridu ngħaddu għal fatti. U dan huwa l-unika possibilità biex il- e, proċess ta' paċi fil-vat fil nofsani ikollu suċess. Dan huwa diffiċli ħafna. Inti tkellim tal-minuta u nofs flok għal-minuta il-dibattitu se jistri tartar il-lejla għada fl-għar l-ofsenar, pero grazzi tal-kontribuzzjoni. Signora Sinot, il-kostituenza il ġiet devastata mill- mill-aħbar eh, eh, ta' kważi 2000 impigi fil-fabrika ta' Dell Dawn in-nies jiddependu minn del il- Issa del ħat iħu l-produzzjoni fil-Polonia u għanda eh, għanda 5 miljoni eh, tal-ajnuna statali u dina l-ajnuna statali li tuża l-Polonia e eh, rispetta regoli tal-kompetizjoni tal-Unjoni Europea? u x'nista' nagħmlu eh, bil-perspettiva ta' impiegi ġodda għal dawk li tilfu xogħolhom. Li jmiss sur Stojanov. erba skejjel fil-belt ta' Burgas fil-Bulgarija sabu fuq il-ħitan tagħhom affarijiet pal per eżempju mot tal-gowers din kelma li kienet użata waqt l-Imperu Ottoman biex jirreferru għal dawk li ma kienux musulmani din il-kelma gawer tfisser xaħat li mux bnidem midem fil-mija. L-istess kelma ġiet użata mill-ex ministru għall-agrikultura. Sinjuri din għanda tkun twissija dwar il-ħsieb ta' Torok fil-21 sekol li Turkija mandiġ post fl-Unjoni Ewropea għax u stat razzistu u xenofobiku li jipromuovu razzizmu u l-xenofobija. Il-Bulgari u mal-vitmi tal-mibeda u l-intornaranza etnika l-Parlament Ewropew dejjem kien kontra l-razzizmu nixtieq nappella għalkom biex terġgħu tagħmlu hekk u tappoġġaw id-dekorazzjoni bil-miktub tagħna kontra razzizmu ta' kontra il-Bulgari. Grazzi ħafna. Is-sur Tuna Kela. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq nifraħ l-isforzi tal-Presidenza ċeka biex tadem fuq il-krizi tal-gas tissa imma li wieħed jaddem fuq krizi wara l-oħra mhix soluzzjoni l-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa bħala tip ta' babysitter u tieħu dan ir-rwol dejjem konklużjoni waħda hija ċara li noddu fuq alleanza strateġika mar-Russja, jiġifieri bħala eh, wieħed li provdi l-enerġija u wieħed jista' jiseraħ fuq din eh, dan il-pajjiż mhux tajjeb. Il mm, kriżi ma ġietx mill-Ukrajina imma minn Gazprom li dan ma laħax l-impenji tiegħu għal tmien snin konsekutivi il-produzzjoni il produzzjoni tal gas minn uh, Gazprom kien eh, ma kienx kontinwu minħabba il-kontroll tal-istat li wieħed ma jkunx jista' jagħti l-gas imma fl-istess waqt il-konsumaturi jridu jagħmlek dan wassal sur Putin li ehm, jagħti tort lill-Ukrajina. Imma dan jagħmel iktar importanti għalina li nikkonċentraw fuq li jinsibu sorsi tal-enerġija ġodda. Grazzi ħafna. Thank you. Als nächste Magda. Grazzi. Signora Kazana Kavaġ. Grazzi ħafna President. Onorevoli membri del Parlamento, il-krizi ekonomika li fil-bidu għassajna li kienet ħatkun biss eh, biża minnħat tal metri ta' xandir qed teffettwa l-Ewropa, qed teffettwa l-pajjiżi tagħna, l-reġunijiet, il-komunitajiet tagħna, l-intrapriżi tagħna u l-familji u l-ħaddiema tagħna. Eh, tnejġa tkellmu fuq dan. Issa dwar il-konsekwenzi ta' reċessjoni aħna għandna komunikazzjoni tal-Kommissjoni fuq din kwistjoni u din tira l-attenzjoni tagħna l-fatt li aħna mhux qegħdin kolla kollha fl situazzjoni dawk li qegħdin fuq naħta barra tal europa u tas-soċjetà huma affettwati iżjed Aħna rridu niżguraw li situazzjoni preżenti ma twassalx għall-imminar tal-idea ta' eh, xogħol deċenti, ma rridux li konna eh, faqar, iżjed faqar fil-kontinent tagħna, għandna niffokaw l sursi tagħna. Jiena qed nieħu gost tal din raġuni bil-komunikazzjoni tal-Kommissjoni u d-dikjerazzjoni tal-Kummissarju Spidla li qal sew li għandna bżonn inħarsu lej dawk li huma żed vulnerabli fis-soċjetana biex niżguraw li dawk jiġu appoġġati f'din il-perjodu ta' tnaqqis l-attività ekonomika. Afrika. Jena nispera li li dan l-approċċ ġidja mill-kabarti tal-Kommissjoni tippermettilna li li konniex fermeta eh, forzata. Nispera li l-Parlament Ewropew jkun eh, imsieħeb din l-eżerċizzju grazzi jagħti l-appoġġ adekwat. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddu għasur ċibi. Grazzi ħafna, President, aħna palissa affaċċati paradoss għalla volja l-maġġoranza ta' konsumaturi Ewropej juru li l-infusom kontra l-GMOs, il servis juri li jishtu l-ikkel ta' eh, GM meta jkunu disponibli fil-supermarkets. ħafna konsumaturi ma jafux li l eh, modifikament, ġenetikament modifikat għet jiġi eh, mbieħ. U ħafna drabi jkunu xafux qed jishtu. Il-soluzzjoni li fil-tikketta ikun hemm referenza naqas ta' GMO fil-ikel. Imma minn lebda dispożizzjoni dwar it-tiketta tal-ġiem biex permetti li il-konsumaturi kollom libertà. Dan t-wassal għal distorsjoni fis-suq intern għax ċerti pajizi ġa daħlu eh, eh, ċerti tip ta' tikettar u għatli li oħrajn ma jpermettux dat tip ta' tikettar. Dawk li jixtiequ jagħmlu laża tal-ikel bbażata fuq il-valuri taħħu mux mhux kont l-evalwazzjoni ta' sikurezza eh, jekk aħna mħasba dwar il-konsumaturi aħna għandna nkunu trasparenti kompletament u verament intu l-għażla. Jiena nitlob il-Kommissjoni biex tagħti til qafas legali biex ikun hemm GM free labeling fil-livell Ewropej. Grazie. Vielen Dank. Boguslav Rogalski. Grazzi Bogalski. President, nishtiq nitlob l-Konsill a bazi tal artiklu 13 tat-trattat tal-Fondazzjoni tal-Komunitajiet Ewropej biex jihdu miżuri kontra diskriminazzjoni fuq bazi etnika Tnejn minn tlieta Litwani ta' oriġini etnika polakka li ġew eletti għal parlament Litwan jistaw jiġu mneħħija bħala membri tal-parlament imħabba fil-fatt li huma għandhom identità ta' polakki etniċi situazzjoni hija assurda u skandaluża u hija diskriminazzjoni fuq bażi etnika u mhux qed jiġu rispettati drittijiet tal-minoritajiet etniċi b'mod li mhux xieraq fl-Unjoni Ewropea. Grazzi, Daniel Strauss. Strops. Grazie Presidente, colleghi. Is-Sur Posselt illi jirrepreżenta s-CSU Bavari ta' Bavarja hawnhekk u wkoll il-kap tal-Sudetkin Landschaft u għatalab lil Repubblika Ċeka biex tirtira id-dekreti waqt il-presidenza ċeka. Din hija ħaġa ineċċettabbli, dawn id-dekreti venix ġew adottati fi fazi interim u mhux fi żmien f'ħin illi kien hemm gvern mhuwiex uh, tumur kanċerus jekk hemm xi ħadd li huwa tumur u għall-awtur ta' dawn l-attakki kontra r-Repubblika Ċeka. E xieren ta' eluf ta' Ġermaniżi jgħixu fir-Repubblika Ċeka u ħafna iktar iżuruha u huma kuntenti illi jkunu fil-Ġermanja. Jiena ġejt elett MP anki jekk jiena eh, minkejja l-fatt li jiena Ġermaniż, jiena ġejt elett fil-Repubblika Ċeka. President, il-krizi tal-gas kas eh, eh, ħalliet ehm, l uftaxinen ta' djar minnajr eh, heating ċentrali, tisħin ċentrali, ħafna ġew effettwati mid dizgwit li ehm, għala il-fabriki u l-iskejl anke jekk ehm, il- il-ftejm irrid jiġi firmat wara l-sijat ta' taħdidiet mal-Gazprom u ma eh, eh, għallu li se jkun hemm dewmin minħabba l-fatt li Gazprom għadu ma rċevix kopja tal-ftejm l-esperti tekniċi li l komissjoni Ewropea tim se jikkontrolla dawn l-affarijiet U anka jekk il-gas jibda jaddim l ukrajina se jkun xi 36 sieħat sakemm da eh, del-gas jasal l-istati Membri tal-Unjoni Ewropea bżonn ta' politika waħda l-sigurtà tal-enerġija biex ikun hemm evitar ta' konflitti ta' surtur u sabiex tiddesivisika il-sorsi tal-enerġija u l-provisti. Jiena nilqa' l-intervent tal-Parlament fil-dan id-diskwitu jiena nitama li ftehim se jintlaħaq mill-aktar fis possibbli bekk eh, eh, ma jkunx hemm konflitt li jitkompla u jissaħħaħ Grazzi ħafna. Sur Jubri. Grazzi, President. Is-sena l-oħra ċelebrajna l-anniversarju ta' 40 sena E, eh, minajr armi nukleari u sena qabel adottajna rezoluzzjoni fin presidenza tal-Kunsellu u l-Kummissjoni ġew mitluba sabiex jisaxħu l-isforzi tagħhom fil-multilateralizmu u biex ikun hemm iktar kontrolli stretti tat-trattat. U aħna nafu li dan ma kienx eh, ta' suċċess komplet. Ir-riżoluzzjoni talbet l-ġus ma'uda sabiex terġa' tagħti lura l-armi nukleari tagħha. Meta jiena ġejt hawnhekk f'dan il-Parlament f'Novembru, jiena nixtieq inkun naf dawn it-talbiet semmaw kien hemm xi ħaġa kien hemm suċċess aħna nafu dwar il-Weapons Shield fil-Polonja u r-Repubblika Ċeka dan jista' jwassal għal iktar problemi bejn Russja u l-Unjoni Ewropea. Naddu salla Resus Kanju Nikolescu. Grazie ħafna, President. Intqal ħafna dwar il krizi tal-gass. Kulħadd qed jgħid kemm ħaġa perikoluża li aħna fl-Unjoni Ewropea nid-dependu daqseg fuq il-gas tal russi Dejjem najdu li s-soluzzjoni hija biex nippruvaw diversifikaw nsibu ejjuni eh, oħra imma għanna nipruvaw u koll nifrankaw l-enerġija, eja nikonsidraw kem għet naħlu enerġija fl-Europa. Imma analisti li għajdu li u terz tal-konsum totali u ħagġa li għet jiġi moħli. Nishtiq najt li jekk l-importazzjoni tal-gas russu mir tal rumenja 14 eh, miljon ekwivalenti eh, 14 miljon tunnellata ta' zejt mill-inqas miljun tunnellata eh, qed tiġi moħli nħabba li nemnu nuqqas insulazzjoni fid-djar tagħna. Sfortunatament il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma tappoġġax l-azzjonijiet biex wieħed ikun jista' jtejjeb is-sitwazzjoni u ma tagħtix fondi adekwati biex wieħed ikun jista' jdaħħal l-insulazzjoni u jkun hemm riabilitazzjoni ta' bini. Aħna għandna nsibu ejuni ġodda ta' enerġija jew għandna niftakru li b'miżuri sempliċi nistgħu nifrankaw ħafna enerġija. Sa ngħaddu għal Milas Kortarek. Jgħid il-President. Pan Prezzeda, Vážený pán predseda, vážené kolegyne. Prezident, kolegy, dis-sena qed tiċċelebraw l-10 snin tal euro. Slovakia saret membru tal-Eurozon fl ta' Jannara. Aħna rispettajna il-munita tagħna imma adottajna Eh, volontarjament l-euro. Kif qal il-Prim Ministru Fizzo fil-sena meta bdiet il-sena ġdida, l-euro hija xi ħaġa li tista' tħarisna kontra periklu u tejn l-Slovakkja biex tipprospera. Jena nixtieq nifraħ li ċittadini Slovakki għal l-attitudni pozittiva tagħhom lejn il-munità ġdida u nixtieq li l-ċittadini Slovakki kollox tajjeb għal dak l nixaqsam il eh, prosperita taħħom, grazzi. Totu. Grazzi. Banja ta' polos Kassiotu. Grazzi, President. <clears throat> per essi li mux se jkunem rapport fil-Parlament nishtiq nitkellem fuq l-importanza tal-Unjoni Ewropea tal-proposta tal direttiva tal-Kunsil fuq l-applikazzjoni tal ftejim e eh, firmat mill-Unjoni Ewropea tal-, -Unjoni Europea proprietari tal-bastimenti u tal-Konfederazzjoni tal trasporti Et nitkellem fuq il-kooperazzjoni fit-trasport tal-bahar eh, skont dak li ġi dispost mill-organizzazzjoni ta' xogħol internazzjonali biex ikun hemm xogħol xira <coughs> għal-bahara u biex ikun hemm viżjoni wiesa biżejjed għax aħna qed nistennew żvilupp u produttività mill-ibħra li hemm madwar l-Unjoni Ewropea. Dawn huma ibħra importanti fuq dak li għandu qasam man negozju internazzjonali. U aħna inħossu illi iż-żaża għandhom jaraw il-futur tagħhom fil-baħar u għandhom jkunu jistgħu joqorbu lejn il-karriera fuq il-baħar. Grazzi. Sur Lightfleet. Grazie, President. Fil-bidu ta' ottubru tal-2008, il-trasport e illegali tal-animali ġi skopert fl-Austria. U eh, il ħagġa interessanti kienet il li sur Gajski għajem smih saratant. Il-polizija -poli il austriaka sabu 170 kelb zaħir minnajr dokumentazzjoni ġusta. Kienu sejrin mill slovakkja għal Spanja. Jider li jem organizzazzjoni kriminali għawnek u għanna bżon ta' monitoraċ kullimkien fl-Europa fu din il-problema. il problema il hemm projbizzjonijiet fl istati membri kollha illi hemm bżonn inwettqu. Grazzi. Lejsa Jerko Kaczin. Jerko Kaczin. Gospod predsednik, spoštovani kolegi. Grazie ħafna, President, Signori. Il-massakru imdemmi kontra l-Palestinjani ġewwa Gaza huwa simbolu tax-xogħol il-ħażin tagħna. Aħna bil-fors għanna jkollna ħafna mejtin palestinjani qabel l-istituzzjonijiet jieħdu miżuri adegwati l-Unjoni Ewropea taħseb li dan għandu xaqsam ma' relazzjonijiet internazjonali l-Unjoni taħseb li hija mexxejja politika fuq il-park dinji aħna nemnu li jekk armata eh, tattakka Eh, skejjel ta' skola li ġiet finanzjata mill-Unjoni Ewropea dina xi ħaġa tajba u xirqa mem lebda liġi li wieħed eh, ipoġġi l-Palestinjani ġodar u mbagħad jimbombja eh, din id-dar l-ġurnata ta' wara din l-azzjoni mhix proporzjonata, l-azzjonijiet huma immorali u huma imħawdin għax dinja kampanja ta' elezzjoni, kampanja imdemmija. Grazzi ħafna. Lime or what? Sur Elwood. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nħu din l-opportunità li nitkellem dwar il-fondi tal-Unjoni Ewropea biex jappoġġaw l-Olimpijadi speċjali li se jsiru f'Varsavja fl-2010 u dawn il-lobbiet li se jiseħu fl-Ateni u kol fil-2011. L-Unjoni Ewropea ta' ħafna fondi 5 miljon euro fil-lobit li saħħu fl-Irlanda fl-2003 kienet okkazjoni vera sabiħa u ta' pjaċira l-kulħat li jipparteċipaw kien emmek. L-Unjoni Ewropea għandha tkun fuq dimnet li tappoġġa l-volontiri f'għawnek. Nixtieq nżid li hemm dekorazzjoni bil-miktib fuq din il-kwistjoni li eh, l-lokat li jistaw jifirmaw barra minn din l-awla u nishtiq kom biex tiffirmaw eh, dwar dawn il lobbit speċjali. Grazzi, jitnaddu għassa li għarom da kolleġek. Kino għiruk pane predsedo. Is-sena tajba, President. Kollegi, permettu li l-nuri eh, tweġib tiegħi dwar il-maniera paradossika kif il repubblika Ċeka li hija marufa l-attitudni speċifika tagħha biex meta titratta mar-Russja ma uriċ li eh, hija dispjaċuta hija pajjiż li ma rridx tinnegozja mar-Russja fuq il-kwestjonijiet tas-sigurtà tal-enerġija u xokjeta jien xokjet mill-attitudni tal-Kommissjoni Ewropea. Eh, Tant dan il-kombendit qed jimminaċċa qed jeddet l bulgarija u oħrajn eh, bojkot din dina xija xi ċajta jew aħna nur solidarità ma' daw il-pajjiżi. Signora Angela Kass. Grazzi, President. Jina u koll et nirreferi għal kwistjoni tal-spazju tal-ajru. Għax aħna verament xida ta' dawn il-ġlit eh, f'dawn l-ħar eh, ġranet. U involvit tant, eh, tant pajizi li dependu mill-gas u mbagħad kien hemm effett fuq ċittadini fuq intraprizi. Issa qudiem il-partijiet li qegħdin jiġildu bejnietom li għandhom intenzjoni jitħzina qed naraw illi kien possibli li tinstab soluzzjoni, ċerta soluzzjoni. U importanti niftakru li il-problema tista' terġa' toħroġ hekk ma nagħtux soluzzjonijiet stabbli. Għal daqstant hemm bżonn nippruvaw illi ikollna l-possibilità li nżidu uh, sorsi oħrajn ta' enerġija barra minn dik ta' gas tal-gas. Irridu ngħidu illi aħna assolutament ma rridux inċedu għal pressjonijiet uh, fuq dak li għandu xi mal-provvista ta' gas u aħna naraw illi l fat illi it-naqis tal-20% sal-2000 u tal-2020 mux possibli jekk di situazzjoni mhix daqshekk żgura. Lineman sejh nicht, dan Silvia Adriana. Grazzi, ma mela nistax nara l-linja mal fil-sala, s-sala d signora Tukaw li qiegħda magħna. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Grazie ħafna President. L-Unjoni Ewropea għandna bżonn ikollha bħala priorità strategija komuni ta' enerġija u pjantazzjoni komuni li tejjeb il-sigurtà tal-enerġija l-Unjoni. Tuħ tal-provista ta' gas l-Unjoni Ewropea u rrit li l-Unjoni Ewropea għadha tiddependi fuq il-provista tradizzjonali u temperaturi baxxi li kellna din ix-xitwa faċċat li l-kumpanija eh, tal-elettriku bħafna problemi. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn strateġija Ewropea eh, biex għal-grid eh, tal-enerġija tagħha biex ittejjeb l-effiċjenza tagħha u tiddiversifika lejunijiet ta' enerġija. Il-proġett Nabucco u l-impjanti ta' gas likwifikat kif ukoll l-użu b'ċerta sikurezza tal-enerġija nukleara għandhom ikunu prioritajiet biex inkunu nistgħu ttejbu il-sigurezza tal- u sigurtà tal-enerġija għandna naħdmu għanna naħdmu biex nsibu finanzjar għadda tip ta' proġetti. Grazzi. is e Mitchell għal-minuta. Thank you, uh, President. Um, Grazzi President. l għunnet jina nishtiq najt li jina rittin għajem il-kwistjoni ta' Zimbabwe. Jidi dirli li jekk ħaġa ma tkunx fuq television ma nix ninkwetaw fuq problemi f'ċerti zoni ta' dinja. Issa e, reċentement kien hemm id-direttur tal-proġett ta' paċi ta' Zimbabwe u anki membru tal-Kunsill tal-proġett a favur ta' Zimbabwe li fakkar kif igaw zammew għal 31 ġurnata qabel ma eh, ikun jista' jmur fil orti ta' ħrare b'sinjali ta' tortura u dan mħabba li huwa attivista ta' drittijiet tal bnidem u issa qiegħed f'ċellula ta' iżolazzjoni f'ħabs ta' sikurtà massima. Ehm, issa qed naraw li hemm ħafna ċittadini li qegħdin eh, ibatu taħt eh, il-reġim ta' Mobutu. U naraw li din hija verament eh, problema kbira. Naħseb illi wasal il-moment illi nerġaw nqajmu l-interess u l-esperti tal-Konsilu tal-Kommissjoni għandhom jiftakru illi illi irridu nkunu attivi ħafna kontra dawk illi e, ġildu kontra dawk li jaħdmu għadrittijiet tal-midin fi Zimbabwe. Grazzi. Is-Sur De Rossa. President, nishtiq nilqa istqarrija tal-President fuq Gaza u anki deċizjoni tal-Parlament li kunem hemm fuq il-kwestjoni biex nitolbu uh, ceasefire unilaterali fil-ġlidat ta' Gaza. Bil mortalità da sekolja et naraw kemm hija futili l-gwerra ridu niftakru li Gaza eh, hija l-ikbar ħabs fid-dinja għandha miljun u nofs ta' ħabsin meta pratikament inqisu li hemm nisa u tfal li qed imutu rġiel li qed imutu sempliċement għax huma Palestinjani. Eh, għattax huma maħati dawn in-nies li qed imutu. U aħna eh, l-Ewropej qegħdin nkomplu n-negozji tagħna mal-Iżrael waqt li huma qegħdin ibiċru lil dawn in-nies. Irridu nieqfu b'dawn l-iskużi u rridu naqdu f'azzjoni konċertata biex inwaqfu dan il-massakru. Ma jistax ikun hemm eh, relazzjonijiet ma' Iżrael jekk huma jkomplu f'dawn il-attivitajiet. Grazie. Grazie. Inti bist zmin li kellek f'ismek issa sur Signora Kubiska l-minut. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Unia Europejska jako organ... Grazie, Signora President, l-Unjoni Ewropea hija organizzazzjoni tal-pajjiżi li organizzazzjoni bażata fuq valuri komuni għandha tagħmel minn kollox biex eh, twaqqaf il-promozzjoni tal-mibeda. Il-operatur Utilsat eh, iddeċida li eh, ixandar e, stazzjon eh, li għandu xaqsam mal-Hamas li jattakka l-popolazzjoni tal-Izrael u til-Sat wera għal dar boħra li il-negozju ma jaf xejn dwar l-etika. il-stazzjon NTDTV meċina qed jiġi waqaf kajja l-protesti l-bord ta' Utails-Sat qed jirrifjuta li e, ibidel eh, id-deċizjoni tiegħu il-board u għastram bil-mod kif jieħu deċizjonijiet tan-negozju. Grazzi, Sinjura Figuerdo, għal minuta. Jien nan nixtieq nieħu din l-opportunità fil-bidu tal-plenarju, Sinjura Figueredo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 l-attak tal-Izrael fuq Gaza u għarrejat tal-gwerra u rejat kontra l-umanità dawk l-affarijiet li tisejja u huwa traġiku kien hemm 900 miljun ċittadin li metu inkluż in-nisa u tfal u hemm ħafna li jindarbu aħna rridu nsejhu li jkun li dan dawn l-attakijiet għafu u l blokkejt Izraeljani li tibidlu Gaza f'tip ta' kamp ta' konċentrament aħna nixtiequ li il-kontinent residenti kollha jitkellmu kontra dawn il-massakri hemm bżonn li n-nies mill-pajjiżi kollha mill-kontinenti kollha li dawn jgħidu eh, u jitkellmu kontra dawn ir-reati l-Unjoni Ewropea u korpi oħrajn li mmexxu fil-komunità, il-korpi fil-komunità Ewropej jridu jissejħu għat-tmim tal-attak f'Gaza u t-tmim immedjat tal-blokkejt Izraeljan. Eh, Sur Zverina. Grazie ħafna, Signora President. Dal-axħar jena tbaħt li kumpaniji ta' assigurazzjoni ta' Repubblika Ċeka m'għadhomx jagħtu bonus speċjali lin-nisa li japplikaw l assigurazzjoni għal vetturi. Il-kumpaniji ta' assigurazzjoni qed jużaw leġislazzjoni kontra diskriminazzjoni bħala ġustifikazzjoni. Din hija eżempju ta' kif ċerta nis fil-politika u ċerta NGOs iwaslu l gwaljanza ta' opportunità għal-estremità. Għandekx eh, tinjora ċerta eh, affarijiet konkreti li juru li sewi nisa jamlu affarijiet differenti mis sewi għarġil. U ħagġa ridikolu ti pretendi li l-irġil u nisa huma l-istess. Il-nisa u l-irġil huma differenti u hemm raġunijiet bioloġiċi għal Aħna eh, qegħdin biex nitkomplementaw l-xulxin. Grazzi ħafna, surbaten issa. Grazie ħafna, Signora President. Opinion poll ġdida mill-kampanja eh, l britannia Independenti ġiet ippubblikata u ħafna minn dawn mistoqsijiet juri li l-Unjoni Ewropea m'għandix kuntatt man-nies eh, hija korrotta u ma tagħżux valur għall-flus. 83 irridu li l-liġi tal-Renju Unit tkun liżeħ importanti u tirrivoka s-supremazija tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. 71% irridu referendum fuq jekk il-Gran Brittanja tkompli bħala membru. Għal sfortunatament ma nanċem hemm ċans għal da għax il-gvern laburista laqas biss referendum fuq it-Trattat tal-Lisbona li huma wedu fil-manifesto tal-elezzjoni tagħhom. Il-poplu Britanniku jrid eh, kummerċ ħieles, kooperazzjoni mal-Ewropa u mad-dinja u mhux li jiġu gvernati mill-Unjoni Ewropea. Jekk verament ikunem referendum li huwa ġust li jitloq jisaqsi lill-poplu Britanniku jekk ridux eh, integrazzjoni iqreb mal-Unjoni Ewropea jew kelli jitilqu, bla dubju l maġġoranza assoluta jifotaw biex jitilqu mill-Unjoni Ewropea. Ikkirja kirja Doyle lek logo. Naddu, Signora Doyle. Um, Madam President, I'd like to raise... Signora President, eh, nuri tħassib ti għaj dwar il-nuqqas ta' rigur xjentifiku fil-labbozz ta' proposta li ġi prezentat il-Parlament mill-Kommissjoni u kif ukoll f'ċerta minn rapporti u l-amendi li aħna bħala nissa parlament deputati responsabbli. Minn frakxenza tajba qed ikonna eh, risposta populista Per eżempju, eh, il-kwestjoni tal-ħarsin tal-pjanti, abbandajna, abbandonajna il-valutazzjoni tal-riskju u hemm nuqqas ta' definizjoni xjentifiku ta' endocrine disruptors u inkonsistenzi bejn da u bejn direttiva reċ. Signora President, aħna il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea qed mhux qed tiġi konsidrata b'rispett u qegħdin nimminaw il-kredibilità tagħha b'din nuqqas ta' rigorożità xjentifika u nuqqas ta' xjenza tajba. Grazzi. Grazzi. is e Binef eh, Grazzi. Il-kriżi tal-prezzijiet li laqtet l-Ewropa fl-2009 Eh, eh, laħet proporzjonijiet dizastruzi għal Bulgarija. Mem lebda alternativi għal Bulgarija fil-forma tal-fornitura ta' gas mill-pajizi tal-Unjoni Ewropea. <coughs> Jina mux mhux diskuti niddiskuti deċizjoni tal-Bulgari eh, eh, mux previdenti li eh, nkunu dipendenti fuq il russja Essa li ta' importanti għal li dan adottaw miżuri biex il-kriżi nikkontrollawha. E, Għal-Bulgarija dan jfisser l infitxu alternativa li ti permettulna neħilsu mill-dipendenza Russa u għal din raġuni l-Bulgarija għanda segwi l-eżempju ta' Slovakkja u t-deċidi biex terġa' tuża il-blokki 3 u 4 tal-impjant nukleari dan huwa l-uniku mod eh, biex il-Bulgarija tkun tista' tnaqqas il-ħsara għammil eh, użu tal-karburant eh, bħala karburant ta' sostituzzjoni. Signor Petre. Domna Presidente, dragi colleghi, avund. Jessefna, Signor President, ziz kollegi. Peres li l-2009 għada kif bdiet permet nistaqsi u li najt li jenu għansibx li din hija sena normali fl-2009 aħna se niċċelebraw 20 sena mit minn il-gwerra birda u mit neħija tal-ħajta Berlin u il- il-qsim Ewropew jiena bħala rumen li eċt ta' dittatorjat tal-komunisti jiena nixtieq ngħid li dawn iż dawn L-20 sena fissru li tip ta' bat li jiġu aċċettati il-membri l-ġodda, nasib li aħna irridu nippruvaw noħol u Ewropa waħda l-ċittadini Ewropej kollha Ewropa fejn il-500 miljon ċittadini kollha irridu jifmu li drittijiet huma garantiti li solidarjetà reali u ma musejkun jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni kontra ħattu u ħadd ma għandu joħossu bħala barrani fl-Unjoni Ewropea maquda. Aħna ċittadini l-kol kemm aħna għandna l-istess valuri konna fej konna għaxin sena ilu, Sur Jarawski. Sinjura President, il-Parlament Ewropew fuq għata okkażjonijiet nitkellem fuq kwistjonijiet ekoloġiċi, nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom lejn ħaġa li iż-żaża li huma interessati f'kwistjonijiet ambjentali għajmu miegħi. Il-prezzijiet għal karta u l-plastik għal reċiklaġġ dawn il-prezzijiet jitnaqsu Is-sitwazzjoni fussu Pollak hija tali li dawk li jixtru karta għal reċiklaċ jgħidu li jarħisa wis dawk li produċu il-karta permess tal-karta reċiklata jgħidu li tiswa wis flus għalek rridu namlu xaġa fl-interess tal-ambjent biex insolvu l-problema xbħalissa it-tfal u z qed eh, jiġbru il-karta li reċiklata l-għanijiet edukattivi ma dan eh, din qed tispiċċa f'miżbla.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 E, nishtiq nati il-mikrofonu lill-oħrajn u koll, pero bekk issa ridu nieqfu dawn il-one minute speeches u naddu għal mm, e, agenda tal-lum li ti prevedi diskussjoni dibattitu konġint fuq il-rapport ta' Signora Krista Klas fuq il direttiva AFAS dwar l-użu sostenibli tal-pesticidi kompatibli u dik tal-Sur e, Breyer u fuq il-tqejid fuq suq tal-prodotti għal-ħarsin tal-pjanti. <coughs> Nibdew diskussjoni bil-Sinjura Klas għal erba' minuti. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kommissare. Grazie ħafna, Signor President. Sur Dimas, Kommissarju, kollegi, onorevoli membri. Hello.